um il kamra fil silenzju għax se nibdew l-ispjegazzjoni tal-votazzjoni, ser nibdew b'rapport heads u Andi l-ewwel fuq l-lista tiegħi is-Sinjura Over. She doesn't seem to have a microphone. No, no. We seem to have a problem with Mrs. Ove's microphone. Is-Sinjura Oves għandha problema bil-mikrofonu tagħha? Tajjeb? Eh, nüüd, jah, nüüd on korras. Eh, tänan mulle sõna andmise Tajab, kollox sew bil-mikrofonu. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtuni l-kelma. Il- politika tal-protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea imbidlet matul iż-żminijiet fir-rigward tal-ispettazzjoni tan-nies li e-commerce ġi żviluppat malajr u f'dan ir-rigward aħna rajna ħafna protezzjoni tal-konsumatur u din qed issir ħafna u ħafna iktar importanti minħabba li n-nies qegħdin jixtru jibjaw um, minn pajjiż għal ieħor. qed naraw li hemm iktar flessibilità fir-rigward ta' protezzjoni tal-konsumatur u flodda tal-protezzjoni tal-konsumatur għal daqstant jien nappoġġa ħafna dawn l-emendi li saru. Grazzi, issa ngħaddu għas-sur Sitis Thank you, uh, Mr. Chairman. Grazzi, Signora President, kollegi, jina appoġġaj dan il-rapport. Il-politika tal-infurzar frigwet tal-konsumaturi importanti ħafna għas-suq uniku aħna għana bżon ta' suq intern li jaħdem b'mod tajjeb, livell tajjeb ħafna ta' protezzjoni tal-konsumatur li sfortunatament mm, mhux qed issir daqshekk illum. Il-leġizlazzjoni eh, edha hemm però mhijiex infurzata kif suppost fl-Istati membri. L-iktar ħaġa importanti l-konsumaturi tagħna ma jħossuhomx siguri għaliex huma ma jafux x'inhuma ir-regoli u f'ħafna każijiet il-mekkaniżmi ta' kumpens mihom xed jaħdmu kif suppost. Il-Kummissjoni Ewropea għandha iżżid l-isforzi tagħha u tassigura li l-Istati membri japplikaw direttivi b'mod tajjeb u li ċ-ċittadini jiġu informati dwar id-drittijiet tagħhom u l-iktar ħaġa importanti li huma jkunu jistgħu jużaw daw id-drittijiet tagħhom fil-verità. Grazzi. Tajab, issa ser naddu għal rapport Buzzoj u ser naddu għas-sur għas-sinjura Ospakit. I'm sorry, your microphone doesn't... Please. Uh, thank you, Chair. Uh, uh, pranešėjai, gerbiami kolegas, pritariu gerai iniciatyvai. Rapporter kolegi, jiena naħseb li din hija tajba, partikolari Jiena nappoġġa l-idea ta' tisħiħ ta' netwerk ta' sorvit u l-espansjoni tal-attivitajiet. Aħna rridu insibu bizzejat fondi biex nassiguraw li il-medja nazzjonali u programmi ta' televizjoni u kol il-portals tal-internet jiġu intużati biex jiprovdu informazzjoni dwar ix-xogħol ta' dan il-netwerk. Jiena nista' ngħidilkom li standards doppi għadhom qed jiġu applikati u spiss id-dokumenti legali joffru sanzjonijiet eh, l-istess eh, differenti għal l-istess tip ta' ksur. Grazzi. Kollegi, jekk joġobkom, uħorġu mill-kamra fi silenzju. Is-sur Antonjozzi, jekk joġbok. Grazie, Presidente. Grazie, Signora President, jiena favura, eh, eh, votajt favur il-rapport ta' Bussaj għax nemmen li l-servizzi provduti mis-solvitu ma ta' importanza kruċjali jekk irrid ikonna relazzjoni trasparenti u ċara bejn l-amministrazzjoni, iċ-ċittadini u n-negozji. Eh, dan huma l-ofor tas-soċjetà Ewropea għalhekk irridu nsibu mod ta' kif insolvu il-diskwit tilwim bejn il-kumpaniji u iċ-ċittadini eh, f'dan is-suq interna u ħieles jekk hemm eh, ostakoli minħabba regolamenti nazzjonali Eh, għal dawn għandhom jitneħħow uh, mis-sistema u rridu intejbu u kol il-profil u li ta' servizzi ta' solvit fuq kull livell, inkluż dak eh, lokali. Grazzi. Jekk joġobkom tgħid il-President, jekk tridu titkellmu u tpaċbċu u ħorġu mis-sala ħalli nisimgħu lil dawk il kelima li jridu jagħtu spjegazzjoni tal-votazzjoni. Is-Sinjura Reutever. Grazzi, President, pala xedaw Rapporter, Rapporter jina nishtiq, nirringrazzja l kollegi kolla tal-maġġoranza li votaw favur il-rapport. Issa l-Kunsil, l-Kommissjoni jihdu rakkomandazzjoni tagħna bis-serjetà u aħna nixtiequ li dan l-istrument ikun aktar utli għan negozji, negozjanti u ċittadini illi l-ewwel nett jridu jkunu jafu li jeżisti. Ina ċert li eh, l-sena diħla l-Komissjoni ħatati rapport l-Parlament bid-dettalji tal-ilmenti ta' ċittadini dwar l-implementazzjoni u eh, l-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni Ewropea. Il-kellim li jmiss? Is-surjar? l-Presidenta tiskuża ruħa. Mela, wasanna għal rapport de Brun u l-ewwel kellimi huwa s-sur Kalenaski. Sinjura President, jiena nixtieq nispjega il-votazzjoni tiegħi fuq il-rapport ta' Sinjura Debron, nixtieq nirringrazzja tar rapport tagħha aħna imħasbin mhux biss dwar il-benesseri tal-annimali manka tal-bnedmin. Nixtiequ naraw tnaqqis fil-ħin ta' stennija u aħna imħasbin dwar il-firxa tar-rabies tar-rabja. Nixtiequ li jkun hemm moviment eh, ħiles imma rridu noqogħdu attenti u kawti. Naddu għal kellima li jmiss dwar il-rapport, Sra. Rojteva, dwar il-rapport ta' Sur Debrun, ta' Sinjura Debrun, skużawni. Grazzi, Signora Presidentina eh, votaj favur eh, eh, tal-estensjoni tal-tranzizjoni għal-pajizi eżentati għax daw edin jgħidu li mus se jitolbu aktar estensjoni tal-periodu transitorju. Jina naprezza il-tħassib ta' Renjunit ta' Malta u ta' pajizi oħra jkunu jridu aktar dokumentazzjoni meta jkun hemm annimali jivvjaġġaw fit-territorju tagħhom. Il-perikli ewlenin huma ir-rabja u anka martiħor li jinġar mill-brijata u mill-urdin. Jiena eh, kollinejt li għanna inneħu dawn il-periodi transitorju għanna bżon armanizzazzjoni fil reġislazzjoni Grazzi ħafna, il-kelem li jmess. Grazzi, President naf illi um, interess xi stati membri li jixtiequ illi dawn id-dispożizzjonijiet jiġu estiżi għal uh, annimali domestiċi però minnaħa l-oħra rridu nassikuraw illi dan isir uh, b'mod proporzjonat u ma nafx jekk dan huwiex il-każ u huwa għalhekk li jiena astenejt fil-votazzjoni aħna li nixtiequ b'mod speċifiku huwa li jkollna Eh, protezzjoni esterna formali u naraw x'inhu dieħel fl-Unjoni Ewropea imma mbagħad l-Unjoni Ewropea għandu jkollna l-armonizzazzjoni għax eh, din hija ta' benefiċċju għall konsumatur għax wara ċertu perjodu ta' żmien dawn iħossuhom konfużi jekk id-dispożizzjonijiet huma differenti minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni. Is-sur Claire, grazzi signor President, jiena votajt kontra għax jiena għanejx ir-Renju Unit u naħseb illi għanna tiġa liġijiet tajbin u ma ridux li konna il-teddida tal-rabja. U anka eh, jiena jina imħasseb li qed insemmu biss il-klip il-tates u l ferits eh, Il-proposti eh, ta' ħafna mill-votanti fil- mill midlands ma jaqblux ma ċerti politiki li qed joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Eh, kuntenti li qed naraw kemm fis-siġu tiegħek eh, jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel inqas u ta' kwalità aktar importanti, per eżempju dawn il-mozzjonijiet tal-ima għanni ma li għana nihdu fej, hemm il-kussjoni tal-proporzjonalità, imma pajjiżi b'kundizzjonijiet differenti u aħna kapaċi illi nieħdu e, eh, eh, namlu ftejemiet mm, bilaterali, multilaterali waħedna. Taħseb li huwa tajjeb li jkollna aktar burokrazija fidejn dawn il-ġenji illi ħarġu bil-politika tal-agrikoltura u tas-sajt. U żgur li din hija xi ħaġa li aħna nista' nħalluha fidejn l-istati membri. Naddu għal rapport Coelho l-ewwel netan lis-Sinjura Ovi. Grazzi ħafna, Signora Presidenta li tajtni l-opportunità li nitkellem. L-iskop ta' zona ta' Schengen huwa l-moviment ħieles ħaġa il-loġika li ħafna minn dawk li għandhom il-viza, residenza fit-tul għandhom daqstant restrizzjonijiet imqeda fuqhom. Persuni viza l-qasir żmien għandhom aktar faċilità biex jivvjaġġaw suppost xar ieħor ħajidħol il-kodiċi tal-viża imma hemm interpretazzjonijiet differenti fl-istati membri. Fuq id-drittijiet tal-bniedem, aħna konċernati b'dawn id-differenzi u d-dawmin li hemm fl-istati membri. Il-problema jorġenti, kif għattilkom il-kodiċi tal-viza daqsa jidħol fis-seħ, u jena favur il-rapport. Grazzi, naddu għas-Sinjura Rojtova kjoġoba. Eh, Panie Przedsedki. Signora President, grazzi. Jena kont favur din il-proposta studenti, riċerkaturi, negozjanti, maċċar għandhom inkollhom dritt li vjaġġaw fiħda l-Unjoni Ewropea jekk huma jiksbu viża għal stat membru tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nagħmel sejħa. Sabiex ikun hemm solidarjetà fl-Unjoni Ewropea biex ir-Repubblika Ċeka tiġi appoġġata għax f'Repubblika Ċeka bħalissem situazzjoni fejn il-Kanada edha titlob viza mill ċittadini tar repubblika ċeka biex dawn isifru fil-Kanada. Tista' din tiġi mifruxa għal stati membri oħra din. Kanada għandha suppost tagħmel xi ħaġa biex tieħu sistema tagħha tal-viża li qiegħda tkun attrajanti wisq. Il-kelima li miss. Dan ir-rapport qed jagħmel aktar faċli biex ikun hemm ivvjaġġar fiħda l-Unjoni Ewropea. L-Istati membri jridu joħorġu l-permessi ta' residenza meta jkun il-waqt. U hemm oħrajn li mhux qed japplikaw leġiżlazzjoni ta' Schengen kif suppost. L-Ungerija assjoniet fil-votazzjoni għax aħna mill-trasposizzjoni ta' leġiżlazzjoni eh, relatata ma' dan kif suppost u qegħdin eh, naħdmu mod effiċenti fil-ħruġ ta' dawn il-permessi. ċittadini minn pajjiżi terzi ġirien tal-Unjoni Ewropea dan għandhom ikawdu mid-dritt u l-possibilità li jirrisiġu fit territorju tal-Unjoni Ewropea. Imma biex dan isir irid ikun hemm leġiżlazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea fuq il-livell tal-Istati membri. Dan li sta jagħmel u li saħħaħ il-miri tagħna mhux iżomna lura. Sinjura Harken fuq rapport Intvelt. Favur rapport barra l-artiklu 35 li qed jitkellem fuq il- corporate tax base. Et jajdunna li din il-CCTB għat simplifika u ġib l-affarijiet aktar sempliċi. Imma bis-sistema li għanna bħalissa b'opt-in u opt-out, għan ispiċaw bit 120 flok il-27 sistema li għanna bħalissa u dik tistax ta' jissihla simplifikazzjoni. CCTB u konsert wasal distribuzzjoni mġdid tal-leħ madwar l-Unjoni Ewropea Pariżi bħal Irlanda li jesporta ħafna minn dak li jipproduċi ser ġie penalizzat minħabba li l-qliħ ovvjament ser ikun fil-punt tal-beħ. U tidher naqra stramba illi fil-qalba tal-Unjoni Ewropea għandna moviment ħieles tal-prodotti u allura kan nispiċċaw jekk nużaw is-CCTB nippenalizzaw pajjiżi li jesportaw. Fl-aħħar jiena wkoll nemmen illi jekk indaħlu din il-ħaġa se nagħmlu ħsara lill-ħila tal-Unjoni Ewropea li tiġbed lejja l-investiment barrani diretta għax dawn ir-regoli mhux ħajapplikaw għall-istati membri fejn jkun hemm lokalizzazzjoni imma hemm formula komplikata li tapplika u naħseb eh, dan kull ma ħajamel huwa biss ħsara lil ħila tagħna li nixbdu lejna l-investiment barrani dirett. Mela, istanna il-Sur Kalanaski fuq il-rapport ta' Vontun und Honenstein. Nirringrazzja l-Senjura għal dan il-rapport għax qed jagħmel ħafna ġid napoġġa ħafna dak li qalet u anke l-implementazzjoni tal leġislazzjoni tal-komunità fiħdan l-Unjoni Ewropea. U importanti illi eh, kun hemm itkomplija tas-suq intern mod partikolar fid-dawl tal-kriżi ekonomika ħalli jkollna l-istabilità. U importanti da irid ikun hemm kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet fuq livell lokali fuq livell tal-istati membri rridu naħu l-burokrazija ikun hemm il-komunikazzjoni, ikun hemm sifikazzjoni u armonizzazzjoni tal-proċeduri, dawn huma kollha affarijiet tajba. U jirtu kunem u koll trasposizjoni rapida ta' direttivi fiħda l-istati membri. Rrisiru ħafna aktar affarijiet mill-att ta' komunikazzjoni fuq drittijiet ta' ċittadini u drittijiet ta' negozji. Jirtu kunem aktar trasparenza. Li din tista' servi bħala garanzija għal kompetizzjoni li jisir kif suppost. Is-sur Kaspiċ. Prova President. Oh, no, no. Mr. Uspa. Is-sur Uspatskic qablek. Imbagħad warajent. Grazzi ħafna, Signora President. Rapporter kollegi, jiena appoġġaj din l-inizjattiva tajba immens u naħseb tista' tkun ta' ġid kbir għal popli tagħna. Madan kollu, jekk aħna ma jkollniex suq intern eh, koerenti u regolat kif suppost, jekk ma jkunx hemm monitoraġġ kif suppost tas suq intern, mux jirnexilna nejnu l-atturi fissu rispettivament mid-daqs tagħhom u s-servizzi li joffru jew jużaw irridu noffru sanzjonijiet ċari illi jkunu jistaw japplikaw dawk is sitwazzjoni fejn naraw illi regoli jkunu ġew miksura. Huwa importanti li ntejbu is-sistema internazzjonali ta' soluzzjoni tal-elementi illi ikonem. Et naraw ukoll li fitmija minn kull 10 każijiet rati jew istituzzjonijiet arbitraġġ nazzjonali sibna illi ma ġixxewx kif suppost. Jekk meħniex nbidlu s-sitwazzjoni ma tantx ħajinbidel wisq. Grazzi Sinjura Oversa. Grazzi ħafna, Signora President. Niskuża ruħi tal-li l-ewwel konzern naqbes dak ta' qabli, x'sibt li kien imislili. Biex ikun hemm ambjent ekonomiku stabbli u innovattiv, is-suq intern irid jaħdem kif suppost. Sa biex dan isir, ir-regoli u regolamenti differenti jridu jiġu adottati u implementati mill-istati membri kollha l-adozzjoni ta' leġislazzjoni tkun aktar faċli u anke l-iskrutinju tal-Parlament ikun aktar effettiv jekk il-Parlamenti Nazzjonali kemm jista' jkun kmieni fil-proċedura inseħbuhom fix-xogħol. Dawn il-punti li semmejt ġew ndaħla fir-rapport għalhekk appoġġajtu 100%. Issa fl-aħħar is-Sinjura Rojtova. Signora President, kif stennejna tlet rapporti fuq is-suq intern ġew adottati mill-Parlament Ewropew. Imma Soċjalisti u l-ħodor f'dan l-aħħar rapport ta' Tunund Honenstein kienu kontra testijiet regolari fis-suq intern għax għallu dawn ser ikunu teddida l standard soċjali u ambientali l-koll nafu li dawn l standard għandhom prezz u li joffru livell ola ta' ixin fl-Ewropa. Jiena ma nistax nifhem għalfejn ir-rapporter sa' problema b'din il-ħaġa, ma jiena appoġġajt it-tlet rapporti. Mela nissospendi s sessjoni u bat nerġgħu naġġornaw fit-tlieta illum wara l-ofsinar. Grazzi.